Colleagues, can I bring the meeting to order? Eżis kollegi, jew nibdew il-laqa, għandi xi avviżi x'nagħmlilkom. Iżda l-ewwel Nishtiq nitlobkom sabiex tadottaw l agenda la bosta -agenda u tistaw taraw illi il-vot il-vot ġi post-post, għanna vot li ġi post-post, forsi tixtiqu tatuna spiegazzjoni. Grazie, President, eżis kollegi. Dossier, Maße und Gewichte, nennen wir es jetzt einmal. Is-sitwazzjoni bħalissa hija waħda neutrali. dan nifisser illi kważi sibna ftehim, konsensus, kena kompromess fuq is-settur fuq l-qasam tekniku, kena kompromess dwar is-sikurezza u wkoll dwar is-sensors. tal-pis u kol il-vjaġġi transkonfinali tal-vetturi kbar u itwal u iktar tqal jina nemmen li aħna irridu nizguraw illi meta nivvutaw f'Marzu ikonna kompromess tajjeb. Jien nixtieq nirringrazzja li shadows għall-approċċ taftuħ li kellhom ir illi insibu kompromess naf li kienet ċaġa tassew diffiċli huwa suġġett kumpless ħafna ħafna interess involuti iżda xorta waħda. Jiena nemmen illi aħna serir jirnexxina nsibu tarf ta' din il-kwistjoni. Nixtieq nagħmel kumment wieħed. Dawk illi jaħsbu illi kun jagħmel iktar sens illi dan il-punt indewmuh u nipposponu għal wara il-leġislatura li għal leġislatura li jmiss l ngħidilhom żewġ affarijiet ser ikonna komissarju ġdid ta' trasport illi forsi ma jitrattax il-kwistjoni transkonfinali bl-istess mod u ma jitrattax dan id-dossier bl-istess mod jina nemmen illi jekkaw xi rappreżentanti illi kienu qed jaħsbu dwar din l-idea jien ngħidilhom illi maħna se naslum kien, imma narqu l-affarijiet jekk aħna nipposponu din il-kwistjoni għal leġislatura li jmiss. Ejjew ma nkaxkrux saqajna maħniex nitkellmu dwar il-qsim tal-frontieri imma dwar kundizzjonijiet aħjar tal-ħaddiema kollha, din nitkellmu dwar aktar sikurezza għal persuni fit-toro, għal persuni li suq ir-rota fost l-oħrajn. Jekk insibu kompromess li għamil sens, f'Marzu nkun nistgħu nivvotaw fil-plenarja f'April u nkunu trattajna l-kwistjoni b'mod pożittiv. Jiena ma rridx niftaħ dibattitu sħiħ jgħid il-President għaliex għadna nitrattaw l bosta aġenda bħalissa jekk tixtiequ titkellmu jekk joġobkom tkellmu fil-qosor. U morru direttament għal punt. Isur grox. Il-posponiment tal-vot jiena nista' naqbel miegħu iżda nixtieq ngħid illi għad irridu niddiskutu u mbagħad nivvotaw fil-plenarja. Forsi nistgħu nagħmlu xi diskussjoni. Jiena naf illi nistgħu nagħmlu dan nhar il-ħamis mhux l-aħjar waqt imma jekk għandna bżonn illi nagħmlu dan sabiex il-punt jgħaddi għal plenarja mela ejja nagħmlu hekk inkella nkunna nistgħu nitrattaw dan il-punt f'Marzu forsi. Aħna konna qegħdin naħsbu dwar Marzu imma ser inżommu dan il-punt fuq l-aġenda tal-plenarja ta' April. Ek qed nifhem jiena, hekk jidirli li ser jiġri sul grox. Kollox jiddependi dwar kif se nagħlqu l-affarijiet fl-aħħar minuta rapporter jider illi jrid jindirizzaw jalaq dan il-punt f'din il-leġislatura, f'dan il-parlament. Issa għanna l-approvazzjoni tal-minuti taqblu mal-agenda uġek. Tajjeb wis il-minuti ta' 16 u 17 ta' Diċembru ta' 10 ta' Jannar. Taqblu magħhom tajjeb wis l-avviżi tal-President. Dwar id-deċiżjonijiet li ġew mittieħda mill ġew meħuda mill-koordinaturi fit-30 ta' Jannar L-ewwel net l-aġġornament tal-pakkett tal-ferroviji u tliet proposti illi sawru l-pilastru tekniku, il-koordinaturi jixtiequ illi jiġu trattati fl-imkien l-atti delegati dwar is-sef għanna deċiżjoni posposta sal-lum Issa nitra missur kallas illi tipprova ssib tarf tal-problema imma dan il-punti ser jitrataw aktar tard u ħadu nota tal newsletters tal-komitoloġija. Il-laqa tal-koordinaturi tal-bira u d-deċiżjonijiet taħt it-tmexxija ta' Dominik Rike il-prezentazzjoni tal-Kommissjoni tal-Kandidati ta' Tenti sur Botfikina u sur Grosh Il-koordinaturi appoġġaw il-proposti tal-koordinaturi tattenti proposti mill-litra ta' Sur Kallas ta' 28 ta' jannar u talab li Sur Rikesa biex jitlob lil President Schulz u jirrakomanda l-appoġġ tal-Parlament għal dawn il-nomini. Xi affarijiet oħra? Jiena nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lin-nies Dankovsen li ser jitlaq mis-Sekretarjat ta' Tran fil-15 ta' frar. Nils ħadem fl-imkien mal-Kumitat Trump f'dawn l-aħħar ħames snin. Ħadem dwar ħafna files ċkejkna tentisef fil-pakket tal-ferroviji. U issa ġim maħtur kap tal-unità tad-Dipartiment tal-Politika B u ser ikompli jaqdi l-Kumitat Tran fil-ħatra ġdida tiegħu fil-kariga ġdida tiegħu lek nis u nixtiequlek ir-risk għall-ħidma tiegħek u grazzi għall-ħidma li inti għamilt magħna. Fl-aħħar għanna għandna żewġ persuni qed iżuruna Sinjura Meissner minn Madison, Wisconsin fl-Istati Uniti minn segu l-sport Amerikan jafu illi dawn huma fans tal-Green Bay Packers u nittamaw illi tgawdu il-wafqa ta'kom hawnhekk fi Brussel. Tajjeb? Kulħadd kontent la avviżi tal-President? Tajjeb wis. Il-punt li jmiss għandna l-approvazzjoni tal ftejjim dwar restrizzjonijiet tal istorbiju fl-ajruporti fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Lajfrit. Grazzi President. hija ħasra illi jiena bħala rapportera unek jekk ħan votaw dwar dan il-punt jiena l-lum insejt il-karta tal-vot tiegħi, kolli ngħidilkom hemmx tagħmel. Nixtieq ngħid il-ġi zurna minn Medicine Wisconsin li s-soltu nkunu aktar ordnati, aktar organizzati, imma l-lum ġara m'hemmx tagħmel. Tajjeb wis ser inqis il-vot tas-sur like Fried Kate inti nsejtu wkoll? Tajjeb wis. Se nagħmlu verifika. raw jekk il-grupp tal-PPE għandhom xil-15 il-membru żejjed li jkollhom is-soltu. Verifika votazzjoni miftuħa. Issa tkun ħaġa ironika jekk nindunaw li l-grupp tal-SND għandhom persuni żejda. Votazzjoni magħluqa. Kollox sew. Tajja wis il-proposta regolament tal-Parlament u l-Kunsill dwar regoli u l-proċeduri fir rigward tal-restrizzjonijiet tal-istorbri fl-aeroporti fl-Unjoni Ewropea. Sur like free, rapporter, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Irridu nżidu vot favur u vot kontra. Għanna 25 favur, 5 kontra, għamil sastenzjonijiet. Ir-rapport jgħaddi nifirħu l Sur l-Alfrid. Il-punt li mis. il-pakket na jidisnej. Rapporter, rapport Vortman kol, ek joġbok Korin. Iva, grazzi, grazzi tassew, Sur President. Jena, b'sodisfazzjon qed nippreżentalkom l-emendi dwar dawn iż-żewġ proposti legali. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjakom ilkoll għal kooperazzjoni dwar ir-reżoluzzjoni li ġiet adottata maġġoranza kbira ħafna nar il-ħamis. Din hija ħaġa importanti qabel l-elezzjonijiet għal settur sekk importanti ta' tbaħħir intern hija ħaġa importanti aħna konna maqudin fil-kumitat tran u sanke fil-plenarja sabiex nagħtu ċertu direzzjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar x'approċċ ħan adottaw fir-rigward tal-komunikazzjoni nhar desnej minnħa tal-Kummissjoni. Issa żewġ proposti leġislattivi qed jiġu diskussi għandna l-ewwel net il-kapaċità tal-flotta għandna bidla limitata ta' direttiva attwali. Jiena hawnhekk nixtieq nibda dwar dan il-punt. Il-fond ta' riserva ammont ta' 35 miljun euro il-fond ta' riserva u dan qed jitħallas mis-settur. U kellu lan illi jiġi użat fi żminijiet ekonomiċi mwera, ma minħabba il-kamp ta' applikazzjoni limitat tal-operaturi issa ma nistawx nonfqu il-flus. U importanti li nisqu dwar dan il-punt diġa mill-bidunet tal-ixxie emendi. Edin jestendu l-kamp ta' applikazzjoni ta' kif jista' jiġi użat il-fond għal ċertu għanijiet soċjali importanti, imma mbagħad hemmhekk irridu nitrataw il-fond soċjali u fondi oħra, jew inkella għanijiet ċari ta' riċerka u hemmhekk irridu nitrattaw is-CEF jew inkella Horizon 2020. Dan irridu ngħiduh biċ-ċar flimkien fi premessa jekk tixtiequ, iżda huwa essenzjali illi aħna nisħu dwar dan il-punt għaliex huwa ammont tassew imrażżan ta' fondi. Issa dwar l-emendi. Jiena nixtieq nagħmel xi kummenti. Sinjura Tikaw. Faslet emenda dwar ir-riċerka, l-konsegwenzi tal-bidla fil-klima u osservazzjonijiet mill-qrib tas-suq din hija xi ħaġa tassew importanti imma hemmhekk kif irridu nitrattaw tip ta' fondi oħra. U mhux dan il-fond. Għada ser ikon għallaqa ta' shadows u flimkien nistaw naraw kif nistaw indaħlu dan fi premessa fit-test. U rridu ngħidu minn fejn ġejjin il-fondi. Jiena sodisfatta ħafna li Surħertu kfassal emenda illi testendi dan is-suġġeriment ta' leveraging tal-fond bil-fondi Ewropej bis-sef jew li IB per eżempju. U jina dan ta' sewna poġġaħ, intom daħħaltuh f'artikolu jien daħħaltu fi premessa. Nishtiq nisma' minn il-Kummissjoni dwar jekk legalment nistgħux impoġġuh f'artiklu f'dan it-test Eh, kif ippreżentaħ is-sur Ertuk f'emenda 15 għaliex jiena nixtieq inkun naf jekk dan huwiex possibbli. Jiena wkoll nilqa emenda 12 dwar it-titjib ta' sikurezza hemmhekk irridu natu titwila lejn il-lingwaġġ ma nemmen li nistgħu insibu pożizzjoni komuni dwar ir-rekwiżiti tekniċi ir-rapport huwa dwar aktar armonizzazzjoni ta' standards tekniċi differenti kooperazzjoni aħjar bejn il komissjoni u CCNR. Onorevoli Van Dalen fassel emenda dwar il-biklawzola ta' revizjoni u kol jina ħriġ b'suġġerimenti imminti biddilt il-periodu minn erba' għal tliet snin jina nemmen li dan jagħmel sens l-iktar meta dan naqduh ma' emenda 19 ta' Kristina Meisner. Naħseb illi sibna pożizzjoni komuni x'nieħdu. Is-Sinjura Tikaw suġġeriet ukoll konsultazzjoni tal-partijiet interessati Hemm ħafna partijiet interessati u ta' min ikkonsultawhom meta jiġu nfassla standards tekniċi. Għal dan ir-regolament ukoll irridu noqogħdu attenti illi li dak li ħajżit il-Parlament fi regolament jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni. Per eżempju, menda 12 ta' Sinjora Sinalova din titratta l-infrastruttura, mbagħad għandna l-fondi ta' koeżjoni u CF e fost l-oħrajn. U dan irridu ma jagħmel sens illi indaħluh fil-ħdan il-qafas ta' din id-direttiva. Fl-aħħar mhux l-inqas, Sinjora Tikaw resqet emenda dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati zidet il- il-komitat ta' donaturi ma nafxux possibli dawnu ma membri tal-PPE. countries it's not the case, so where did they... U dana mux il-kas bil pajjiżi donaturi, għalek eh, xtaqtina x-informazzjoni fuq dan. Ek kif eh, il-numru ta' emendi u ma' limitati, jena naħseb li Iva se jkun possibli li nsibu bazi komuni b'kooperazzjoni ma' l-gruppi l-oħra f'dan il-parlament. U nishtiq jena nissuġġerixxi li uh, wara l-vot tal-ġimgħa l-oħra insaqsu nitolbu għal mandat ħalli bekk nistgħu nitlu fin-negozjati fuq mill-inqas il kapaċità tal-flotta din diġà tinsab fuq l-aġenda tal-Presidenza Grega ma nafx kemm eh, jistgħu huma jlaħqu ma' rekwiżiti tekniċi għandi dubi tiegħi imma rridu ninvestigaw dan qabel il-vot u dwar il-kapaċità tal-flotta tajjeb li niksbu ftejn mal-Kunsill qabel l-elezzjonijiet peress li s-settur tad-baħħir eh, doxmajjar ġifiri dan is-settur jinstab fi diffikultajiet ġifir tajp li insibu soluzzjoni. Oh, I assume Mr. Al-Kadrawi. Grazzi, Sr. Vortman Kol, et nassum li Sur Al-Kadrawi u Sur Hertog. Ġejjen lura anka jen ek et nassumi għalix kien għalli li kien ser intervjeni, forsi ser intervjeni aktar tard, grazzi. Signora Meisner. Iva, grazzi Brian. Grazzi tassew. Nirringrazzja wkoll ir-rapporter il-Korin kooperazzjoni li ħadna gost bija u naqblu dwar din il-leġislazzjoni bejbet u ieħor. Ma stajniex namlu dak kollu li ridna naturalment u għalhekk għandna ir-reżoluzzjoni għalhekk għandna riżoluzzjoni fil-plenarja li għaddiet kif qalet Korin sabiex ngħidu illi anke jekk il-Kummissjoni trid aktar żvilupp ta' dbaħir intern aħna għanna aktar proġetti x'nimplementaw għanna fondi x'nonfqu dwar dan is-settur marġni għal estensjoni u l-intermodalità hija parti importanti naturalment. U għalhekk għandna din ir-riżoluzzjoni. Għaliex m'hemmx biżejjed fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jiena ressaq xi emendi dwar il-speċifikazzjonijiet tekniċi għaliex ma kontx naqbel ma dak kollu illi kienet issuġġerit Korin. Għalek l-saqt l-emendi, hija qalet illi kull aġġustament għandu jkun validu għal tliet snin imbagħad irid jiġi verifikat u jista' jiġi estis. Iżda fil-Kumitat tar-Rajn huwa importanti illi aħna nivverifikaw, nittestjaw l-affarijiet. Dan huwa l-aħjar timeline għall-industrija, mbagħad inkunu nistgħu nistendu wara naturalment. Apparti dan, nittamaw illi kollox jiġi approvat mill-aktar fis possibbli, tkun xi ħaġa pożittiva li xi industrija li teħtieġ il-flus għandna 35 miljun mhux qed jiġu mhux ħafna u mhux qed jiġu użati għaliex ir-rekwiżiti ma ġewx sodisfati. Grazzi Korin u jiena ninsab ħerqana l-aktar dibattitu. Issa is-Sur Hertu. Grazzi. Lodwa tajba lil kulħadd. Nitlob skuża għaliex kelli naqbes qabża. Band oħra oġibt id-dokument żbaljat miej. Grazzi għal kommenti ta' introduzzjoni, grazzi l rapporter u l shadows għal ħidma kostruttiva tagħhom. Naħseb li kellna kooperazzjoni mill-qrib dan juri illi wieħed jista' jiġbed l-istess ħabel sabiex jilħaq għan importanti. Kenna ħafna emendi 22 12 minnhom dwar il-miżuri amministrattivi u 10 dwar l-ispeċifikazzjonijiet. Hija ħaġa pożittiva illi fil-Parlament Ewropew hemm appoġġ għall anijiet ewlenin. Irdu nippruvaw nużaw dawn il-fond ta' riserva mill-aktar fis possibbli u nemmen illi dwar l-ispeċifikazzjonijiet huwa importanti illi aħna jkollna input ta' esperti minn madwar l-Ewropa. Dwar l-emmendi. Nixtieq fil-qosor nispjega il femittijaj tiegħi dwar it-12 u 18 Jiena bażikament naqbel ma' rapporter il sinjura Steinruck fih dan il-Kumitat għall-impjiegi u l-affarijiet soċjali huma involuti fi proċedura ta' assoċjazzjoni flimkien magħna huma xtaqu illi jkun hemm l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd. Sitwazzjoni ndaqsu jina nemmen li din hija xi ħaġa tajba. Imbagħad dwar il-miżuri ta' interess, bosta punti dwar l-involviment tal-imsieħba soċjali, l-membri tal-ekwipaġġ fost l-oħrajn, anke hawnhekk jiena nemmen illi nistgħu nikkoperaw mill-qrib jekk xina nikkoperaw mill-qrib mal-Kumitat hemm din tkun xi ħaġa ta' importanza deċiżiva naqbel ma' rapporter illi l-ikbar sfida għal tbaħħir intern hija fir-rigward tal-fondi sabiex ikun hemm aktar fondi u fil-kuntest tal-leġislazzjoni tenti jiena nemmen illi aħna nistgħu nagħmlu ħafna sabiex ikonna dawn il-fondi u anke fiħdan is-CEF. Dan japplika għal miżuri sabiex intejbu kemm dawn il-vetturi kunu maħsuba l-ambjent u kif ukoll mod partikolari il-magni tagħhom dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-fema tiegħi xi drabi waħjar li kon inqas. U dan japplika l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u bekk jiena nemmen illi tkun idea tajba sabiex il-maġġoranza ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet tiġi żviluppata mill-esperti nistgħu nibatu sinjal politiku favur l-armonizzazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet iżda dan għandu jkun suġġett għal verifika regolari għal status quo kif qalu ċertu kollegi. Iva, imma irridu nqisu wkoll il-progress. Iżda f'termini ġenerali naħseb illi aħna naqblu hemm xi punti fejn Għanna ferma differenti emendi li jena semmejt imma parti daw kolla aħna naqblu grazzi li l-Onorevoli Vort minn kolla kooperazzjoni għalli sijar sul Vandalen. Grazzi. Grazzi li rapporter. President. Jena xtaqt nitratta l-kwistjoni tal-kapacita u l-fond ta' decommissioning Jiena kont sorpris minn uħut mill-emendi tal-kollega Hertu Klechtenberg u Sunjura Tikaw, nix ninsew illi dan huwa fond illi ma tantx għandu flus fih 35 miljun euro ma tantx tista' tagħmel affarijiet bihom. Meta wieħed jiġi biex iżarma il-bastimenti Ma rridux namlu l-proċeduri aktar diffiċli, ma rridux nżidu ħafna regoli dwar kampanji ta' tarif illi l-organizzazzjoni jistgħu jinvolvu ruhom fihom, konsultazzjoni, protezzjoni tas saħħa fost l-oħrajn, dan għandna nħalluh fidejn l-industrija illi ġabret il-flus u ma rridux impoġġu piżejjed fuq spallejhom. Jiena rakkomanda l-grupp tiegħi sabiex ma joppoġġawx dawk l-emendi dwar l-ewwel proposti l-ewwel proposta dwar ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Jiena qed nieħu gost nisma' li rapporter tappoġġa l-emendi tiegħi, l-emenda tiegħi l-21 sabiex innaqsu l-perjodu ta' evalwazzjoni. Jiena ma jirriċ li konna l-istess problema li qed niffaċċew issa. Li l-proposta tiġi mresqa tar twies fl-aħħar ta' dan il-mandat u dan ifisser illi ma jkonniġ bizzejet ħin sabiex naħdmu fuq opinjoni tajba ħafna fil-kuntest rapportana. U għalhekk aħna l-ġimgħa l-oħra tlabna għallajnuna. Jiena ma rridx li jiġri hekk. Għaliex issa huwa fidejn il-Kummissjoni, il-mazz huwa fideja, fidej il-Kummissjoni. Is-sur Kallas il-ġimgħa l-oħra qal illi huwa se joħroġ b'xi proposti jekk din tkun proposta illi tkopri kollox imma ser ikun hemm il-flus involuti kif għal il-ġimgħa l-oħra sur Kallas. Għalhekk ma rridux noħolqu aktar problemi għal persuni fil-leġislatura li jmiss bid-deċiżjonijiet li nieħdu bħalissa li kiena favur din l-emenda bħal rapporter jiena nixtieq inkun naf x'għandha xi tgħid il-Kummissjoni dwar emenda 11 is-Sinjura Tikaw emenda 11 dwar id-Danubju. Jiena ġovni din l-emenda. Nemmen illi għanna jkonna l-istess regoli dwar il-xmara rajn u Danubju. Iżda ma nafxini situazzjoni teknika eżattament. U jekk jekk dan huwiex possibbli. Jekk u possibbli nittamaw li tgħidilna l-Kummissjoni jekk hux possibbli u x'għandna bżonn biex isir possibbli u għalhekk jiena nkun nixtieq nappoġġa din l-emenda. Nisab ħerqan sabiex nisma xanda xi tgħidilna l-Kummissjoni. Grazzi Peter, is-Sinjura Tikaw. Zgur se tajdinna xi ħaġa dwar id-Danubju inti. Eh, Mulzmez le Preċedinte. Iva, grazzi ħafna, Sur President. fil u jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Rapporter għall-ħidma tagħha u għal l ta' rapport issa rigward ir-rekwiżiti tekniċi Blemendi tiegħi jiena tlabt għal rekwiżiti eh, zejda sabiex ma jxeklux il-kompetizzjoni tlab aktar konsultazzjoni għal partit interessati u nirringrazzja l rapporter li aċċettat din l-emenda barra minnek nitlob il-rikonoxximent reċipriku għal dawn iċ-ċertifikati kemm fid-Danubju kif ukoll fil-Rajn. Iżda meta nitkellmu dwar is-suq intern, Hemmek naħseb illi għandu jkollna l-istess regoli u għandu jkunem eh, għarfin u rikonoxximent reċiproku. Jiena nittama li din l-emenda tiġi adottata. Issa rigward il-kapacità tal-flotta, tal-poħra jena ressaqt eh, emenda rigward id-Danubju. L-idea għawek hija illi intejbu situazzjoni inter ta' suq intern fiħdan l-Unjoni Ewropea u jkunem l-istess regoli illi applikaw madwar l-Unjoni Ewropea għal passaġġi tal-ilma interni kollha. Barra minna kandi talba u koll ħalli kunem skambju ta' arfin bejn il-portijiet tal-Unjoni Ewropea. Nasib li din tkun xi ħaġa pożittiva ħafna u ser nala, Sur President, billi eh, ngħid illi jien għandi xi kummenti eh, L-għal net nishtiqnejt illi nittama illi il-najdis dan il-program najdis ikun iktar prattiku, jkollu miżuri aktar prattiċi. Attualment hemm fondi differenti li qed jintużaw mill-Kummissjoni għal dan il-programm iżda jiena nixtieq komunikazzjoni aktar ċara minnaħa tal-Kummissjoni rigward ir-rabtiet bejn il-fondi. Nixtieq daqsxejn aktar ċarezza dwar kif dawn il-fondi jistgħu jintużaw. Bat finalment fuq livell komunitarju, jina naħseb li hemm bżonn strateġija għal passaġġi tal-ilma interni u qed nitlob il-Kummissjoni għal dan għal xidir li li dan huwa fattur tassew importanti meta aħna nkunu qed eh, intejbu il-passaġġi tal-ilma interni. Issa ngħaddi għas-sin sur diologajtis. Grazzi ħafna, Sur President, um, Eżis kollegi, kolli ngħid li dan dinja waħda minn dawk il-ftit eh, eh, kazijiet meta l-Kommissjoni tassew hija kuntenta bil-ħidma tal-Parlament Ewropew. Tassew qed naraw il-ħidma kostruttiva li saret minna il kola u għaliex qed nimxu il-kol kemm aħna fl-istess direzzjoni. Uh, Skużani ħatlek il-kelma jgħid is-Sur President sempliċement biex ngħid lill-Sinjura Rapporter li għamlet biċċa xogħol tajba dak ifisser. Madana kollu eh, jider li l-kol kemm aħna qed naħdmu fl-istess u mixin lejn l-istess direzzjoni. L-ewwel qabel kollox kien hemm biċċa xogħol tajba li saret mis-Sinjura Rapporter u anka minn dawk il-membri eh, parlamentari kollha li pruvaw iżidu eh, l-input impetus pozittiv għal dan ir-rapport. Issa ħalluni inwieġeb għal xi kummenti fosthom dak mis-Sinjura Tikaw. Il-programm Najadis hija fil verità strateġija illi tiffoka sabiex issaħħaħ il- il-virtu tal passaġġi tal-ilma interni u tipprova solvi l-problemi relatati magħhom meta imqabla mal programm preċedenti najdis qed nifukaw aktar fuq numru iżar ta' oqsma ħalli nippruvaw niksbu riżultati aktar konkreti. Fil-verità, proponejna biss miżuri konkreta ħafna fċerta oqsma bħal pereżempju il-rekwiżiti tekniċi, il taħriġ u l-kwalifiki li ser eh, taraw fil-leġislatura li jmiss, ir-reviżjoni tal-servizzi tal-informazzjoni għax uh, sabiex intejbu loġistika anka informazzjoni relatata mal ekwipaġġ Jiġifieri dawn loqsma ġew indirizzati u aħna sforzajna sabiex ikun hemm eh, użu aħjar tal-fondi ta' l-infrastruttura u niżguraw illi il-passaġġi tal-ilma eh, huma navigabbli. Għal dawn ir-raġunijiet aħna inkludejniehom fil- fil-konċett corridor, corridor concept. Dan provajna namluħ b'dan il-mod. Il-fatt li memx program konkret għal fondi tal-passagġi tal-ilma interni, fl-opinjoni tagħna huwa ta' vantaġġ għal xekle inti eh, tkun eh, marbut bċerta restrizzjonijiet finanzjarji. Jekk kiku jkollna kiku jkollna diskussjoni għawek ta' kemm fondi għanna li dedikaw dawn il-passagġi tal-ilma interni, taħsbu il-riżultat kien se jkun pozittiv ta' skem uh, fil-fatt huwa bħalissa illi għanna aktar flessibilta u eh, kiku kellna nipruvaw naqsmu il-sef ma naħsibx illi eh, konna ser nistaw nindirizzaw ċerta kanali partikolari għasab u għara dan is settur kollu kemmu. Għalek, jiex ħaġa pozittiva illi aħna għanna eh, dan il-finanzjament u li jeżisti in-najadis u illi memx limiti massimi imposti għawek. U għalek aħna t tadmu għal-assoċjazzjonijiet kollha sabiex niżguraw illi fl-istati membri uh, u l-istati membri jiproponu pro programmi pozittivi għal dan is-settur. Issa, dawn iż-żewġ proposti illi għanna dimna il-regolament rigward il-kapacità tal-flotta u il-finanzjament. il-regolament rigward il-kapacità tal-flotta u il-finanzjament. Il-mira tagħna kienet illi niffaċilitaw il-proċess sabiex nallokaw dawn il-fondi. Ejja ma nasbux illi hawnhekk qed nittrattaw jew għandna fidejna il-biljuni ta' euro, għandna 35 miljun euro u jekk eh, taqsamhom ma l-10,000-12,000 eh, passaġġ tal-ilma, eh, wieħed jirrealizza li l-fondi mhumiex ħafna u għalhekk iridu jintużaw blaqwa mod possibbli sabiex nappoġġaw. Iżda ma nistawx nattu il-flus jew ċekkijiet lil-sidin ta' dawn il passimenti għaliex inkella il-fondi ser jisfaw fi xejn mux din il-filosofija ta' dawn il-fondi. Iżda dawn il-fondi jistaw jintużaw ukoll għal Next Generation Items, ġifiri uh, eh, prodotti ġodda eh, innovativi u nistaw nonfqu dawn il-flus għal miżuri aktar favur l-ambjent u innovativi. Dan hu l-konċett wara dal-programm. U, u għalek illi aħna nishtiqu kif ġiġa semmew xi membri parlamentari Ewropew, nishtaq nżomm il-proċedura mill-aktar sempliċi possibbli għaliex dan huwa dawn huma fondi li nataw mis-settur u għalhekk huwa s-settur stess li għandu jiddeċidi kif għandhom jintefqu dawn il-fondi. Eh, is-settur kontribwixxa billi ta' fondi u huma għandhom ikollhom id-dritt li jiddeċidu kif dawn il-fondi jintefqu. Issa, rigward il-kwistjoni illi naqdu dawn il-fondi ma fondi oħra pal per eżempju il-Connecting Europe Facility u il-Banka Ewropew għall-Investiment. Bla dubju dan eh, dinja xaġa nistaw nil-qawa u b'pjaċir ma dana kollu napprezzaw jek illi dan isir fi premessa biex bekk ikollna biżejjed leverage ħalli nkunu nistgħu neżaminaw l-aqwa mod possibbli. Nippreferu nagħmlu dan inkella nitfawa f'artiklu għaliex dan jista' jaffettwa il-mod kif intom u il-kolleġislaturi uh, eh, deċidejtu illi għandu jintafa il-Connecting Europe Facility. Għalhekk aħna jidrilna illi minnaħa jekk dan isir nżidu l-komplikazzjonijiet u jistgħu jkollhom eh, effetti sekondarji fuq sma oħra pal per eżempju fil-kuntest tas sef. Għalek nista eh, nistaw nejdu illi aħna fi premessa nistaw nejdu illi aħna hemm bżonn illi nżidu l-average ta' dan il-font il Din hija l-mira tagħna aħna ser naħdmu sabiex nilqu din il-mira, però mill-banda l-oħra m'għandniex għalfejn nikkomplikaw l-affarijiet. Issa rigward il-kwistjoni jew aħjar l-emendi illi jitrattaw id-Danubju. L-ewwel qabel kollox aħna ma jidrilniex illi għandna nimmodifikaw din il-parti tat-test. Ma rridx naħlilkom wisqin, però hemm raġunijiet storiċi għal meta aħna semmejna dan f'artiklu 4. Ir-raġunijiet kienu illi dak iż-żmien konna qed inħossu l-effetti uh, tal-rabta bejn il-Rajn u il-Danubju. U però illum dan maċ għandu daqstant effett. Rigward uh, direttiva teknika mbagħad Din hija bidla illi hija immirata sabiex inħejju il-regoli għal bini tal-bastimenti għal ġenerazzjoni li jmiss. Jiġifieri ser ikun hemm post uniku eh, fl-Ewropa fejn ikunu qed jinħolqu dawn il-regoli. Ġifiri aħna neħina dan mill-annessi għaliex kien hemm Um, ħafna eh, taħwit hemmhekk u ħallejnihom fil-qalba, poġġinhom fil-qalba tad-direttiva. U aħna kontenti illi il-Parlament fem dan il-ħsib tagħna u l-emendi mixin f'dik id-direzzjoni. Barra minn hekk tlabtni l-opinjoni wkoll rigward emenda 11. Ikolli nametti illi it-tfassil ma jirriflettix ir-realtà, mem lebda ċertifikati tal-Rajn u lanqas tad-Danubju. Skont din id-direttiva, kull stat membru joħroġ ċertifikat li huwa validu madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Mhix kwistjoni ta' rikonoxximent reċipriku, kull stat membru joħroġ ċertifikat u memx għalfejn ikun hemm eh, verifiki ulterju, memx għalfejn hemm dawn il-verifiki. Jekk dan issir u jekk ngħidu dak li hemm f'din l-emenda b'dan il-mod inkunu qed ngħidu affarijiet li huma ineżatti. Nista' nassigurakom li se nkunu qed naħdmu magħkom u anka ma' Senior reporter sabiex na' nsibu laqwa emendi ta' kompromess u fl-ħarnet aħna nilqaw ix-xewqa tal-Parlament Ewropew illi naslu għal konklużjoni rigward ir-regolament tal-kapaċità tal-flotta għaliex il-Presidenza Griega qed tindirizza din il-kwistjoni u anka llum stess war nofsinhar se naħdmu mal-Kunsill mhux biss fuq din il-proposta tal komissjoni iżda anka ehm, fuq ir-rapport illi għamel dan il-Komitat Tran. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna issa nerġa' il-kelma lis-Sinjura Rapporter. Iva, grazzi ħafna. Nixtieq nitlob lill-kollegi għal kontributi tagħhom u anka nagħmel l-istess għal kummissjoni jiena qed nistenna bil-ħerqa sabiex nkun nista' nikkopera magħkom iktar mill-viċin u ser niftakar dak li qalet is-Sinjor Majster Sur Vandala rigward l-ambitu. Ser Eh, ser nżomm u dimajneja illi il-fondi huma limitati u m'għandix dubju illi nistgħu insiru eh, nistaw insibu xi ħaġa li takkomoda l kulħadd. Nirringrazzjak u nfakkarkom li l-vot huwa fl-20 ta' frar. Dan għart irid jiġi verifikat, però qed nittamaw illi fil-plenarja eh, ikun hemm kol votazzjoni fil-plenarja ta' Marzu. Barra minn hekk nixtieq ngħidilkom Eh, illi l-laqa eh, li jmiss hija eh, il-ħamis li ġej 20 ta' frar naf illi tiddejqu meta jkollna laqa il-ħamis però ikollna nagħmlu dan u issa nistgħu nagħlqu din il-parti tal-laqa. Issa nibdew il-laqa tal-koordinaturi fl-10. Grazzi.